qed jieħu l-pożizzjoni dwar ir-rapport wara l-adozzjoni ta' riżoluzzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna l-Sinjora Radin, kif diskussjoni issa temmejnija għadha ħajkonna il-votazzjoni dwar dan ir-rapport u nitlobkom skuża ta' dawn il-taħwit li kanna minħabba il-notifika fuq l iskrima ma kienx taħdem. Issa ngħaddu għar-rapport tas-Sur Falber dwar dimensjoni esterna tal-politika soċjali, promozzjoni tax-xogħol u l-istandard soċjali u responsabilità soċjali tal-kumpaniji Ewropej. Issa għandna ir-rapport tara l-erba' minuti. Tejt snad povede. Faxeni Nittamu l-kollox jimxi sew għal darbohra sul president Senjura Komissar kif diġaħet, fi prezentazzjoni li għamilt ftit ilu id-dimensjoni esterna tal-politika soċjali għandha tippromuovi eh, standard soċjali u tax-xogħol anka eh, f'pajjiżi ta' tielet dinja, anka f'dak li għandu x'jaqsam mal-enerġija u fih dan l-Ewropa 2020 hemm enfasi fuq is-soċjali fuq il-politika soċjali, dimensjoni soċjali il-kwistjoni ta' kompetitività u l-aspetti ekonomiċi allura jiena kritiku ħafna fil-rapport minn tiegħi il li xekk aħna rridu li pajjiżi terzi li magħhom għandna negozjajna diversi ftejimiet u kontratti jekk aħna rridu daw il-pajjiżi jirrispettaw dak il huwa il-prinċipju u dak il huwa il-modell soċjali Ewropew, aħna irridu u koll eh, nipritkaw daw il-valuri tana il-ġewwa fl-Unjoni Ewropea. Jekk aħna rridu dawn il-pajjiżi li magħhom għandna negozjati u ftejimiet biex jisegbu u jimxu u jonoraw dawn il-ftejimiet, aħna rridu nirrispettaw maħna stess ġewwa l-Unjoni Ewropea. U ċar illi aħna din niksru l-standards tal-ILO f'ħafna minn dal-pajjiżi. Issa dwar il-responsabilità soċjali tal-kumpaniji Ewropej din hija idea tajba ħafna u aħna bdejna nitkellmu fuqha fil-bidu ta' snin sebgħin, imma hemm problema waħda. E, responsabilità soċjali tal-kumpaniji Ewropej ma, nistgħux nitolbu għaliha jew ninfurzawa. Aħna smajna illi għandu jkollna direttiva illi titkellem fuq daw il-kwistjoni ta' ċerti kumpaniji mhumiex qegħdin jimxu eh, b'mod tajjeb soċjalment u jina irċivejt iktar minn 150 emenda u provajt nieħu kont tagħhom imma xorta nemmen illi jina kont kritiku. Għana nafu l-Unjoni Ewropea tappoġġa la jellow U jekk aħna najdu il jedin nirrispettaw la jellow, aħna naraw dawn il-pajjiżi li jikkonkludu diversi negozjati illi ikunu introdotti mill jellow. per eżempju is-sena l-oħra tkellimna fuq il-Work Time Directive u dinja kontradizzjoni ta' l-ewwel ftejn tal-ILO illi ġi approvat fl-1917 il-1990 u daġi stipula ta' 48 sija fil-ġimma, għax-xogħol ta' 48 sija fil-ġimma. U ma stajniex aħna nirrifjutawa dik id-direttiva. U naf li m'għandix għalfejn jitkellem fuq għax kulħadd jifhem dawn il-kwistjonijiet u allura nixtieq li aħna nipromovu d-dinjità, id-drittijiet soċjali u aħna nesprimu d-dinjità f'dak li nipritkaw u aħna ngħidu li dan huwa ta' benefiċċju kbir għall-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Danke, kollegi Faber. Wir kommen dann sofort zum Catch the Eye Verfahren. Grazzi ħafna sanaddu għal proċedura Catch the Eye nixtieq nitlob is-Sinjur Besesku biex titkellem. Jina xtaqt nitkellem biss KHDI fuq il-istrumenti finanzjarji li mhux il kas bħalissa qalet il-kellim. Għada behandelt sich um den nächsten Bericht. Ich darf dann Dak ir-rapport ta' wara mela ħanis tieden is Dan Dancilla. Domnule președinte, statisticile europene arată că mai bine de Sur President, skont l-istatistiċi aħna din naraw li f'dak li għandu x'jaqsam nofs il-ħaddiema hemm ħafna ħaddiema li m'għandhomx id-drittijiet soċjali tagħhom garantiti għal raġuni jiena naħseb l-importanti ħafna li nitkellmu fuq dawn l-affarijiet. Importanti li jkollna kriterji prinċipali illi nisqu fuq dawn l-affarijiet. Il-Karta Ewropea ta' Drittijiet titkellem ukoll talbet tal-riforma tal- riforma tal eh, mod ta' kif huma amministrati l-awtoritajiet fuq livell nazzjonali. Il-fatt li aħna rridu narfu dawn l-standards soċjali dawn hija xi ħaġa importanti ħafna u aħna rridu bla dubju ta' xejn naraw illi narfu dawn il-lat demokratiku importanti ħafna illi naraw li standards soċjali tal-Unjoni Ewropea u tal-pajjiżi tagħna jkun rispettati wkoll pajjiżi terzi. Grazzi ħafna lis-Sinjura Danċila jekk jogħġbok Sinjura Stanova. Since I am a shadow report Peress li jenna shadow report fuq dan shadow reporter fuq dan il-rapport, nishtiq li kollna il-pozizjoni fissa l-ewel napprezza il-fatt il-test finali nispera li jittejjeb għada fil-votazzjoni u l-votazzjoni kun b'saħħtu bizzejiet nixtieq nenfasizza biss il-rwol tal-ILO għandha tkun enfasizzata u aħna naqblu fir-rapport dwar dan dwar il-responsabilità soċjali tal-kumpanija importanti ħafna fir-rwol tagħha li nipproteġu id-drittijiet tal-bniedem fost l-istati membri u l-organizzazzjoni internazzjonali ma noħossux li l-standards li huma legalment vinkulanti għandhom ikunu eh, korporati m'għandhom ikunu responsabilità fost kulħadd Dawn id-drittijiet ma jistgħux jiġu invokati jew jintużaw bħala eh, vantaġġ komparattiv eh, li jkun ta' vantaġġ u dawn il-livell importanti illi aħna eh, naqblu magħhom. Grazzi ħafna, Sinjura kollega. Grazzi, Sinjura Tonoka. U issa kellim li miss. sobre Segurança Social da OIT de 2010. E Grazzi, il-Konvenzjoni tal-ILO dwar is-Sigurtà Soċjali 2010 titkellem dwar l-20% ta' ħaddiema li m'għandhomx sigurtà soċjali u kumpaniji mandomx responsabilità soċjali dwar lej dawn il-ħaddiema. F'kull ħin, il-Kummissjoni Ewropea twetta e, ftejmiet ta' suqħieles ma' dawn il-pajjiżi li ma jappratikawx dawn is-sigurtajiet mingħajr ma jitolbu l dawn il-pajjiżi il-ħadima f'dawn il-pajjiżi biex ikollhom dawn id-drittijiet u dawn mhumiex parti mill ftejmiet li aħna qegħdin nagħmlu. Aħna rridu inħarsu naħdmu fuq it-tmim ta' din it-tip ta' diskriminazzjoni fost dawn il-ħaddiema u laqqa seda titlob biex kunem tmim ta', ta xol sfurzat minnaħat ta' tfal f'dawn il-pajizi. dinja situazzjoni xej sodisfaċenti u l-Komissjoni taħdem ħafna iżjed biex tittejjeb din is-sitwazzjoni. Grazzi. Grazzi dil-kellim u issa is-sur Paxkas. Il-kellim li jmiss. Grazzi ċer, Signora Komissarju, Aziz, Rapporter u għaveru illi fiħdan l-Unjoni Ewropea il-protezzjoni soċjali tal-ħaddiema ġeneralment ma tsirx b'mod sodisfaċenti speċjalment dak li għandu xaqsam ma' ħaddiema migratorji, nies li kollhom jiċċalqu minn pajjiż għal ieħor biex isibu xogħol, ma jkunux jafu regoli tal-pajjiż, ma jkollhomx arfin tal-lingwa ta' dak il-pajjiż, għallu ma jkunux pożizzjoni favorevoli bħal ħaddiema lokali. Imma xorta nħoss li l-Unjoni Ewropea għandha tipprova tassigura il-regoli u l-ftejimiet tal-ILO japplikaw jiġu rispettati fost fil-ftejimiet internazzjonali anka dak li nagħmlu ma' pajjiżi terzi. Meta nafu li s-suq tax-xogħol fl-Afrika u fl-Asja u fl-reġuni oħra tad-dinja u li ju aħna nassiguraw illi is-sitwazzjonijiet f'dawn ir-reġuni s sitwazzjoni tax-xogħol jitjieb. Allura nappoġġja l-proposti li hemm fir-rapport u nemmen illi fil-fatt tawgura mod aħjar kif nistaw jisiru regoli fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi, signora Tikaw. Grazzi ħafna, signora Komissarju su President Lornet, jena nishtan ingrazzja ħafna il-signora Porter. Jena naħseb l-importanti ħafna li il-valuri Ewropej u l-prinċipji Ewropej jkunu imħarsa anke meta aħna nkunu qegħdin nitkellmu ma' pajjiżi terz. Importanti li aħna nisqu fuq it-tisħiħ ta' drittijiet soċjali tagħna ħalli l-prinċipji tagħna dejjem nibqgħu nħarsuhom u nipproteġuhom. Jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha tara li jkun hemm din il-klawżola soċjali f'kull ftejjim bilaterali li jkun konkluż. Njura Kummissarju, jiena nixtieq ngħid li kien hemm ftehim orizzontali li kien konkluż bejn l-Unjoni Ewropea u Kanada dan fuq eh, il-trasport blajru dan huwa ftehim ambizzjuż ħafna però xi waħda ma nsibu l-ebda klawżola soċjali f'dan il-ftehim aħna qegħdin nippruvaw ħalli ntejbu il- ħarsin tal-protezzjoni soċjali iżda jiena nibżel il-Kummissjoni Ewropea għandu struttura standard tal-ħarsin ta' drittijiet soċjali. Issa sur kollega sur Kojt. Nixtieq nifraħ il-rapporter dwar il-labor standards fil-rapport jew jina nirxin ringrazzja għax kontribwixxa ħafna għal din il-kwistjoni dwar il-responsabilta soċjali għal kumpanija Ewropew. Nixtieq li il komissjoni twieġeb għal dak li proponu u anke biex iżommu definizzjoni wiesa ta' CSR anke għal dak li qalu fl-stakeholder forum biex iżommu il-prinċipju ta' konverġenza fil-inizjattivi ta' CSR li għal politika prinċipali biex jagħmlu proposti konkreti biex jimplementaw standards globali għas CSR speċjalment l-aġġornament tal-linji gwida tal- tal-qafas u drittijiet tal-ħaddiema u anki li kunem il- rapportaċ minnaħat tan negozji biex iwittu triq għallajn possibilità leġizlazzjoni futura f'dan il-qasam u anke biex javvanzaw responsabilità tan negozju Ewropew fil-katina ta' fornizzjoni biex iwieġbu għal nuqqasijiet ta' tmexxija identifikati fil- l-istudju reċenti tal-Komissjoni ta' Edinburgh nixtieq li l-Kummissarju Sinjura Redding tkun tista' tavalwa dan ir-rapport u anki tuża il-benefiċċji li nsibu fih. Il-kollega Howitt Nirringrazzja l-kollega Hawit għal xawnek kalaqna l-proċedura tal- Keġdi għaju nati l-kelma li sinjar biex tamel taqsira, mela, sur president fisem il-kollega tijaj sur Lazlo, nixin l-alfat li l-mozzjoni għal rezoluzzjoni għal diskussjoni tal-lum tindirizza numru ta' aspetti kruċjali rigward il-politika soċjali u anki dimensjoni esterna. Issa l-Kummissjoni ta' poġġa bisħi aktar kooperazzjoni mill-qrib u livell globali bl impjieg u azzjoni globali li jimxu fit fit ma' għaniet ekonomiċi, b'mod partikolari nappoġġaw il-kontinuazzjoni tad diskussjoni u l-koordinazzjoni tal-isforzi fiħdan il-laqa tal-G20. Itħejja laqa laqa tal-ministri dwar l-impjek u l-ekonomija ser twassal għal aktar kooperazzjoni fuq livell globali. Il-Kummissjoni tappoġġa u kull kooperazzjoni mill-qrib flimkien ma' organizzazzjoni internazzjonali, unek għet nikwota l-OECD u anki l-organizzazzjoni ta' xol li għet tiġilet biex tikseb l-istess situazzjoni għal kulħat fuq livell internazzjonali u anki biex twaqaf eh, livelli ta' xol adegwati kullimkien. Wieħed mill-anijiet tal-ajello bdiet il-ġimgħa li għaddiet. Din se tixħet l-attenzjoni fuq konvenzjoni ħar tal-ajello fuq il-ħaddiema domestiċi, kwistjoni li qed tiġi diskus issa reċentament. Protezzjoni soċjali u l-iżvilupp tal-protezzjoni soċjali u din l-inizjattiva ta' bilħaqija kwistjoni oħra ta' interess għal konferenza tal-ILO ta' din is-sena aħna ser insegu diskussjonijiet mill-qrib fuq l-implementazzjoni tal-standards tax-xogħol imħadna fiħdan il-konvenzjoni tal-ILO. Nixtieq ukoll niġbed l-attenzjoni li l-Kummissjoni tilqa il-fatt li l-mozzjoni il riżoluzzjoni illum tisħa il-ħtieġa biex l-Unjoni Ewropea tippromuovi l-standards tax xogħol u l-aġenda għal xogħol deċenti fuq livell globali bl-inklużjoni tal-igwaljanza bej sezzi u l-eliminazzjoni tad diskriminazzjoni bħala kwistjoni prinċipali. Il-Kummissjoni ser tkompli tippromuovi żvilupp sostenibbli, xogħol deċenti, livelli tax xogħol, responsabilità tal-kumpaniji fix-xogħol kif ukoll fuq smaħra l-kommerċ u l-iżvilupp. Fis-sena tal-2011 il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni tippreżenta eh, komunikazzjoni fuq responsabilità soċjali sabiex tisħaq proposti għal aktar azzjoni li tittieħed fuq livell internazzjonali bl-inklużjoni l-impromozzjoni ta' responsabilità soċjali brabta ma' pajjiżi msieħba u fl-opinjoni tagħna l-impenn ta' intraprizi hija essenzjali biex indirizza kwistjonijiet bħal l-użu, l impjik it-taħriġ, ħiliet, qawwa ta' stal tax-xogħol, id-diversità, responsabilità ta' ristrutturar kif ukoll żvilupp lokali b'mod partikolari meta nqisu id-diffikultijiet ekonomiċi u soċjali qegħdin jaffaċċjaw l-Ewropa. Grazzi. Vielen Dank, Frau Reding. Die Aussprache ist damit geschlossen. Sitassew, umnek aħna konkludejna id-diskussjoni u l-vot ser sir għada f'nofsenar u l-punt li jmiss fuq l-agenda huwa ir-rapport tas Sur Mitchell fuq l-istrument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni.